votazzjoni sabiex nittestjaw il-karti tal-vot ta'kom ħalli naraw illi il-partiti kollha mhux qed jaqbżu il-kworum tagħhom. Jiġobkom? Mhux kulħadd ivvota u laqqas għadni ma qed illi eh, inalqet il-votazzjoni. Nerġa' niftaħ il-votazzjoni kieġobkom ivvutaw qed nittestjaw il-votazzjoni. il votazzjoni għadna qegħdin nittestjaw il-votazzjoni. Kulħadd t-vota f'dan il-vot li huwa test tal-votazzjoni. Sewwa mela nagħlaq il-votazzjoni riżultati jidru tajbin, mela issa ħanivvutaw, ħanivvutaw fil-proposta tal-Kommissjoni tal-ħatra tas-Sur Klintz min huwa favur jivvota iva, min huwa kontra jivvota eh, le u min għadu ma deċidix jassjeni. Kulħadd ivvota Mela naqra votazzjoni 34 favur, persuna waħda kontra 39 nies votaw, erba' stanzjoniet, mela issa nistgħu ninformaw l buro dwar il-konferma tal ħatru tas-Sur Klint. Issa nixtieq li ngħaddu immedjatament tal-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna li huwa dwar l-attivitajiet u l-kontroll tal-istituzzjonijiet li qed tieħu il-rikas tal-IORP. Il-rapporter tagħna huwa Brian Hayes Thank, thank, thank you, President. Grazie ħafna, Sur President. U jina nishtiq najt li verament kuntent li għandi l-opportunità li nintroduċi dan is suġġett li kollegi fil-Kumitat. Jina konċu bisħiħ li dinja l-ewel diskussjoni tagħna wara il-ftejim li tlaħaq mill-Kunsil xiftit xurilu. U nixtieq ngħid li jien qed nistara bil-ħerqa naħdem flimkien ma' shadow rapporteurs oħra fuq dan is-suġġett li tqajt ma' wħud minnhom mhux ma' kollha, imma koll l-opportunità diskuti magħhom tul il-kors ta' dan. Għal konvenjenza tal kumitatu l-membri aħna publikajna dokument ta' ħidma sur President li jidħol f'xiftit mid-dettal dwar dan il-fajl partikolari u jippreżenta b'mod ċar il-kwistjoni kif qed tiġi faċċata mill-Unjoni Ewropea u naħseb li tajjeb ngħidu li kien hemm opinjoni inizjali li din il-proposta ma kienx ħatimxi il qudiem għaliex kienet ikkunsidrata mill-Kummissjoni ta' Juncker, Juncker bħala ta' taħt ta taħt leġenda ta' regolamentazzjoni aħjar, imma imxejla u bija. U l-Kunsil wasal għal ftehim malajr fuq il-fajl f'Deċembru fis-sena li għaddiet ġviri jiġifieri taħt il-Presidenza Taljana u nixtieq nifirħilhom ta' dan. Mela, dak li xtaqna mill-lum huwa li nispjega eżattament xinu IORP u mbagħad ngħaddu għal pajzaċ tal-pensjonijiet fl-Unjoni Ewropea u f'periodu qasir nispjega għalfej il-Kummissjoni emendat din id-direttiva, direttiva li tmullura għal-2003 u natikom l-approċ tiegħi. Biex natikom ftit sfond dwar dan. E, sekonda waħda, waqqaf il-President. Brian, importan interrompik, ta' xejn skużani il ħan interrompik iżda Sur Ferber fetaħ il-punt fuq l-agenda. 10 minuti qabel ma kena nibdew niddiskutu. U l-ura niproponi illi niqfu daqxejn u nikomplu fuq kwart. Inkella mħabba li jatna l-inqas bissa wieħed mx shadow rapporters prezenti. So damit machen wir eine Pause bis... Tajjeb, mela ħani fuq sal-erba kwart, 10 minuti. Econ Point nine. Reloaded. <laughs> Oder 2.0. Mela, eżis kollegi jen għaddu għal-punt li jmiss, issa jekk inħares daqxejn li jnir kamret nara li għal-menu għaw iktar minn xedow rapporter wieħed mhux ħażin insomma. Ma insomma, issa qegħdin fil-ħin li suppost kien previs fuq l-aġenda illi kellna nibdu allura nerġa' nitolbok Brian sabiex tkompli bl-introduzzjoni li diġa' bdejt iktar kmini. U minna ħatijaj nixtiqnejt l-kollegi li dan huwa l-ewwel skambju ta' opinjonijiet l-ewwel abbozz ħajkun Umbat konkluż f'Ġunju ġifiri għanna proċess twil u d-dimna. Ġifiri Brian, għalli fidejk. President and... Uh, Grazie għal darbohra President. Dijem u kollok opportunità li kollok l skambju ta' informazzjoni fuq fajda sant importanti nil-għalli l-xadow rapportez l-oħra illi sa' fl-ħar jinaqdu maħna. Xieħuż me diskussjoniet li kanek ta' sew utli u jina napprezza li offrejtu l-possibilità li kolna din il-skambju. Mela, palma jafu l-kollegi, president, diġa għaddejna ġumatajn ilu, dokument saħidma illi jipjana xinu fid-dettal dan il-fajl u nittama b'lingwaġġ sempliċi xem propost fajob snejn u jip ifassal ukoll l-isfont ta' dan il-fajl tama il l-kollegi raw dan il-dokument pala weħtutli. Ġi suġġerit il dan il-fajl erbsnej ma jkomplix għaddej. Ksaru konsiderazzjonijiet mill-Kummissjoni Juncker illi kellu dubji Kaddu bil-Kommissjoni jekk għandu xi tkompla x-xogħol fuq il-fajl, iżda l-xogħol iva sokta u bħalma tafu l-Kunsill ħaqbil f'Diċembru tas-sena li għadil taħt il-Presidenza preċedenti għall approċċ ġenerali fuq dan il-fajl partikolari għadda stant għanna proposta għanna approċċ ġenerali illi ntlaħaq mill-Kunsill illi huwa utli mill-perspettiva ta' żewġ istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq issa nispjega x'inhu għajob u nagħmel anke xi kummenti tal-istampa ġenerali fl-Ewropa. Hemm il-kwistjoni tal-pensjonijiet u għajob si apparti minna hemm dibattitu uksa li tisir fuq suġġett u rridu naraw anki x'inbidel u xini raġuni li waslet għal bitlis proposti mill-Kommissjoni l-ewwel direttiva għab kienet tres lura fil 2003 u kommenti minnaħa tiegħi dwar flima situazzjoni n-sabbu għal qed niproponu dan Ajop u għaffon ta' pensjoni illi jiġbor il-pensjoni tal mini ħaddem biex ikun jistanki jiddetermina l-benefiċċji għal ħaddiema u dawn jaqgħu taħt pilastru tnejn. Pilastru wieħed għandek il-ċerta pajjiż, il-pensjoni bażika, pensjoni tnejn huma l-iskemi okkupazzjonali u skemi tlieta huma skemi privati non obbligatorji u dawk li għanna u dawn it tlet pilastri u IOPS jaqa taħt pilastru t-nejn. Naħsbu li hemm madwar 125.000 IOPS joperaw fl-Unjoni Ewropea, xoħutu ma kbar ħafna u jolqtu okkupazzjonijiet differenti, kumpaniji kbar ħafna, ħrajn ikollhom inqas minn mit membru. Dan u impatt fuq skemi kbar u żgħar. Hemm bosta skemi differenti u dan nizzinni għan kif dokumenta ħidma li publikajna. Interessanti illi lassi jiswew 2.5 triljun euro madwar 20% tal-popolazzjoni illi edha fleta tax-xogħol. Il-biċċa l-kbira tal-IOPS illi hemm disponibbli jinsabu fiftit pajizi u mhumiex offruti fuq bażi transkonfinali dwar il- l spont ta' pensjoniet bħalissa mxeffejn uqt nispjegalkom kemm hija kwistjoni importanti din minħabba l-bidla demografika li hemm fl-Ewropa. Id-dipendenza sejra tiżdiet minn 26 għal 53 fil-mija minn dawn il-personijiet sal-2060 jekk palissa hemm erba persuni jaħdmu għal kull pensjonant palissa f'40 sena jekk nibqgħu dejjem bil-projezzjonijiet kif numa palissa ser ikonna żewġ ħaddiema għal kull persu għal kull pensjonant għalla santu għatassew importanti li naraw kif ħajr xinna namlu tajja pal dan il-bżon ta' pensjonijiet li li tiġi indirizzat minna tal-istati membri. Sissa kienet din responsabilità tal-istati membri taħt plastru wieħed, tnejn u tlieta. L-istati membri għandhom responsabilità diretti biex jaraw dawn l-iskemi kien hemm nagħmel ħafna f'dan is-suġġett kien hemm nagħmel ftit minħabba s sitwazzjoni demografika, minħabba s-sitwazzjoni ekonomika, eċetera. U importanti li nilqu benefiċċji kbar okkupazzjonali Mela fl-2003 tresqet eh, u ġiet aċċettata l-proposta sabiex dawn il-fondi jibbenefikaw mill-ċali ħieles ta' kapital u mill-loti ta' servizzi. Waħda mill-anijiet kienet li kunem iżjed attività ta' finali għall europs iżda din id-disposizjoni ġiet implementata b'mod differenti fl-istati membri u l-bicċa l-kbira tal europs diġa u baqgħu jaħdmu fuq livell nazzjonali bess u dan diġa għettu. Il-raġunijiet l direttiva da tiġi emendata, l għanet tajjeb illi jina kont fil-Parlament Irlandiż għal 18 sena u ħafna drabi trattajt fuq konsolidazzjoni għabbażi tal-leġitazzjoni storika u jagħmel sens għal kull kam għal kull assembleja parlamentari illi ta' modernizza l-leġitazzjoni eżistenti u dawn ta' ġornom u tagħmilhom aħjar l-ewwel net il-xkiel prudenzjarju dwar il-xiri tal- dawn it-tip ta' IRBs għadu hemm kien hemm ċaqliq minn dak li konna ngħidu benefit pension schemes għal skemi ta' pensjonijiet ta' bażati fuq kontribuzzjonijiet u dan bażi ta' bidliet li saru f'posta pejzi fl-Unjoni Ewropea. Il-Kommissjoni temmen li l-membri l iskemi li jirċievu informazzjoni essenzjali b'mod komplutu palma qed forum reċenti, apparti li jekk tixtri dar ix-xiri tad-dar, il-tieni l-kbar deċiżjoni hija fejn taħdem u dik ta' wara li trid tara jekk hemmx kopertura f'termini ta' pensjoni minn dak l-impjeg. Tittara fejn tiċċaqlaq, fejn tmurtejx, xogħol tieħu jekk hemmx pensjoni marbuta ma' dan għal stant U importanti li l-ċittadini jkunu konxi ta' informazzjoni bażika u jkollhom din informazzjoni f'isam il-rekwiżiti ta' trasparenza illi jaqgħu taħt il-kopertura tal-pensjonijiet pal-majet il-ftehim tal-LM jafas fuq il-kwistjoni ta' stqarrijiet ta' benefiċċju tal-pensjonijiet, il-trasferiment ta' IORPS u Sor President, nixtieq ngħid illi fuq dak li kien file sensittiv ħafna il-fatt li l konsil ħarġu b'dan l-approċ ġenerali u ntlaħaq ftehim taħt il-prestazzi preċedenti naħseb illi tajjeb illi nżommu d-majnejna fid-dawl ukoll tal-fatt li din hija kwestjoni sensittiva għal numru ta' stati membri. Għal dastant biex tikkonkludu Din hija essenzjalment kwestjoni tal-istati membri u jkun ħażin fl-opinjoni tiegħi illi tapplika approach one size fits all u nimxu għabbażi dan. Irridu nirrikonoxxu l-ewwel net il-fatt illi il-kopertura tal-pensjonijiet se tiddependi ħafna minn perspettiva stat stat. Nasab li huwa importanti nirrikonoxxu wkoll illi storikament f'ċerta stati membri kien hemm rabta bejn il minħaddem u l-ħaddiema u il reprezentanti tagħhom biex ikun hemm pensjonijiet tal ħaddiema u biex dawn il-ħaddiema jkunu koperti b'mod tajjeb u xira. Hija dimensjoni Ewropea ħafna din naf illi il- Anke Sir Union sandom opinjoni b'saħħitha dwar dan għaliex din hija provviżjoni soċjali, servizz soċjali illi tagħti il-pensjoni wara li tkun irtirajt. Għanda impatt ferm ikbar f'numru ta' pajjiżi iżda anki dawk li mhumiex stant esposti għal IOPS ħajkollhom impatt fuqhom. 3.5% qed ngħidu 8 miljun ċittadin jaħdmu barra pajjiżhom huwa ovvja li iktar u iktar Ewropej u biex isibu xogħol. U parti mir raġuni il għalej ċalqu lejn pajjiż ieħor tkun ibbażata fuq jekk ikollhomx opportunità ta' pensjoni xin jirtiraw. Għal-raġunijiet ta' mobilità il- suq ta' xogħol sejjer jinbidel u li kollok IORPS transkonfinali huwa importanti jekk irridu li l-Ewropej jieħdu l-opportunitajiet, jaħtfu dawn l-opportunitajiet tampik li jinsabu fi stati membri oħrajn. Waħda mill-miri essenzjali fl-opinjoni tiegħi hija li nippruvaw ntejbu is-suq intern fir-rigward ta' IORPS mingħajr ma nidħlu fil-qafas u l-alqa tal-istati membri u l-pensjonijiet li joffru huma l-ħaddiema għanna nilqaw l-Komissjoni li ma nqodux nikopjaw Ir-regoli ta' solvenza l-assigurazzjoni taħt id-direttiva IORP. Din kienet tassew taħsara. Nasab huwa l-każ li wara l-kriżi li rajna bosta irridu jikkonsidraw li jkun hemm solvenza kbira biżejjed u l-ħadja ma jkun jista' jbenefikaw minnhom wara li jirtiraw li tapplika regoli ta' solvenza kienet iżda tkun taħsara. Da santa, naprezza li l-Kommissjoni qablet ma' rakkomandazzjoni tal-Konsill li ma nitrux għal din id-direzzjoni. U importanti li l-komunikazzjoni li xil-ħaddima għandhom id-dritt ikunu jafu drittijiet tagħhom x'inhu ma jridu jkun jafu eżattament sejrin jieħdu mill-pensjoni fil-ġejjieni u li l-mistoqsijiet tagħhom jirċievu tweġiba xirqa aħna rajna eżempji f'ċerta pajjiżi fosthom l-Olanda illi jagħtu mudell tajjeb ħafna ta' qoti ta' informazzjoni l-ċittadini u jiżguraw l-informazzjoni qiegħda hemm. U l-użawom bħala eżempju minn dan ir-rigward pala aspett ta' informazzjoni jekk tiġi aċċettata mill-koordinatur il-komitat naħseb għandu jkollna smieħ pubbliku possibilment tal-ħabta ta' Mejju flessibbli minn rigward ta' dan il-file nisma' mill-shadow reporters u mill-kollegi fil-komitat dwar kif nistgħu ntejbu dan l-approċċ ġenerali u illi nidħlu għal approċċ ta' kawzjoni numru zaħi ta' pajjiżi diġà għandhom sistema b'saħħitha ta' kopertura ta' pensjoni li għandha tiġi rispettata f'termini ta' protezzjoni ta' pensjoni fl-Unjoni Ewropea u niskuża ruħi tal ħadda. Vielen Dank für diese interessante Einführung. Grazie ħafna ta' dik l-introduzzjoni interessanti ħafna sa' fis soċjalisti demokratiċi għanna il-Paul Time pal xi reporter nissallu tkellem għan Annelies Dodds. Thank you very much. Grazie ħafna. Palma għal il-President issa ħan itkellem fi Paul. dispeċi ħafna li ma jisax ikun preżenti hawnhekk. Iżda dan il-punt diġà diskutajni jina u flimkien fit-tul u ħan nirrepeti kelma b'kelma dak li qalli ngħid hawnhekk. Paul Aldan. Nixin nirringazzi l-rapporter ta' dokumenta ħidma li għat tasira tajba tal-kwistjonijiet prinċipali fiħdan dan id-dibattitu Jiena naqbel mal-impen ta' surħejs għal IORB saħħitom fl-Unjoni Ewropea, IORB b'dimensjoni soċjali nista' nappoġġa anke l-osservazzjonijiet tiegħu illi sensittività tal-fajl torbot mal-fatt li hemm numru żgħir ta' stati membri illi għandhom sistemi ta' pensjoni taħt it-tieni pilastru illi jinkludu ħafna qassi meta mqabbla mal-prodott domestiku gross jgħid ukoll reporter għandu raġun li jgħid li jarbsu ma' istituzzjonijiet ban soċjali u l-azzjonijiet tagħhom fuq is-suq finanzjarju jisiru prinċipalment biex jiksbu li jeħm l-investiment għal beneficjari tal-pensjonijiet madana kollu ġejt mitluba kien indirizza xi tħassib dan il-qasam. Il-kellem jgħid illi hemm msemm il-fatt li l-bord tal-evoluzzjoni ta' impatt analizza il-file darbtejn u ma setax jagħti opinjoni pożittiva. Paul jgħid li dan huwa fatt importanti u sfortunatament irid jaqbel mal-osservazzjonijiet illi l-evalwazzjoni tal-bord għada valida. Apparti dan jgħid ukoll il-servizz tal-riċerka parlamentari taw evalwazzjoni kritika ħafna. Għal li evalwazzjoni tixħad dubi fuq id-dimensjoni Ewropea tal-azzjonijiet l ġdin id-dimensjoni forsi skadiet meta ġew preklużi rekwiziti ta' kapital ola mill-proposta. Iżda jekk dan huwa l-każ, il-Kummissjoni mista' informatna il għala l-proposta kienet għadha meħtieġa mhux ċar il relazzjoni hija meħtieġa issa il-proposta ma fiex informazzjoni fuq l-iskadenzi u lanqas fuq is-sekwenza tal-azzjonijiet ma nafux jekk il-rappresentant tal-Kummissjoni sa xatina aktar informazzjoni dwar dan fitmim l-iskambju l-aħħar net Surtan jgħid ukoll illi bħala xadow rapporter għadu jgħid jiddiskuti l-kwistjoni ta' dawn il-fajl fil-grupp tiegħu tal-essendi ġala darba fid-dawl tal-impenn riċenti għal regolamentazzjoni aħjar u l-surħej ma' referenza din l-agenda polu għam ħasseb li din il-proposta forsi ma' nixilix tilħaq il-livelli li test għandu jilħaq u għanna nispiegaw l ċittadini forsi il għal l-proposti u ma' meħtieġa. għal stand, grazzi. Vielen Dank, Annelies, für die ICA e als nächstes. Grazzi ħafna sa Ashley Fox. Thank you, Chairman. Grazie, President. Jena u koll nix nirringrazzja l-rapporter tal-li produċa dan dokument għastant utli u tajjeb. sira eccellenti. Tassew konċizat minn paġni kollox, jekk hawn xi membru li jixtieq jara x'edin ta' tasira u hija punt satlu eċċellenti naqbel anki mal-opinjonijiet tal-Shadow Reporter dwar l evoluzzjoni ta' impatt wara darbtejn li ġew evalwati ma setgħu ħorġu b'opinjoni pożittiva da stant qed mhux ċerti li l-leġiżlazzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea hija meħtieġa fid dal tal-fatt li l-Kummissjoni ma ma nħewiex, ir-rapporter naħseb għażel approċċ għamel sens. Iżda aħna forsi nistgħu niddiskutu dan fiktar dettall ċerti li l-fukar ta' leġizazzjoni għandu jkun faċilitazzjoni tassu intern u għit-tjib tal-trasparenza tal-gvernanza jina naqbel ma' rapporter li għanna nivitaw approċ one size fit-sol bħalma diġant għalem erba stati illi għandhom dispozizjoni IR b'saħħita' dawn għandhom għan soċjali marbuta ma' tradizzjonijiet ta' xogħol differenti. Għadda stant kolum kwa leġislazzjoni għandha tippermetti biżiet flessibilità l-istati membri jew inkella IROPS ikollhom jonfu ħafna riżorsi l-adattazzjoni ta' supervizjoni u l-konformità mingħajr ma jkun hemm ebda benefiċċju ċara l-membri għadda stanti nkunu ċari iktar ma jkun nixftu regolamentazzjoni fuq dawn l-iskemi ta' pensjonijiet iż-żar, iktar se jkun hemm nies illi ma jkollhomx pensjonijiet għoljin min diġà mhux se jkollu pensjoni għolja għax għandu paga baxxa. Għanna naħdmu favur il-reġimi ta' supervizjoni esistenti u mhux kontrihom. Sur President, għandi ħames ħassib differenti u għandurom malaj il requisit li ikunem organizmu kwalifikat dan jista' jwassal għal il-waqfien ta' trustees maħtura mill-ħaddiema. Aħna nixtiequ naraw bidla f'dan kontra il-rekwizit tad-depożitu għaliex dan jagħmel diffiċli għal ħaddiema paga baxxa irridu rekwiżiti trasparenti mhux eċċessivi dan ikollu konsekwenzi anki fuq il-tfassil tal-politika ta' pensjonijiet u l-intervent fuq livell Ewropew il-rekwizit prudenzjarju tal-one size fits all, ħajnaqas il-flessibilità tal-istati membri li adattaw għal riski fis-swieq differenti. U naqbel ħafna mal-approċċ li ħar reporter fuq l-adozzjoni ta' kwalunkwe emendi għall-użu tal-proċeduri leġislattivi ordinari, l-atti delegati qed jirriskjaw li jkun hemm reġim regolatorju fiss u rigidu wisq Sur President, l-approċ ġenerali tal-Konsill għamel progress fit titjib ta' il-proposta oriġinali tal-Kommissjoni. Issa għanna niżguraw li jkun hemm suċċess tal Europe sul membri tagħhom. Grazzi. Vielen Dank, Ashley. Für die ALDE als nächstes Sophia Infeld. Għall-ALDE issa Sophia Infeld. Grazzi ħafna sur President u grazzi u koll il-rapporter u skużawni li wasalt naqra tard qed nipprova immur bejn, ninqasam bejn żewġ kumitati li janqasa sfida. Mela, żewġ prinċipji ġenerali li għandhom jiggwidaw id-dibattiti tagħna huma daw l-ewwel net palma semma ir-rapporter en odu attentiva jkun approċ kaut, iżda fl-istess ħin m'għandux ikun hemm tabu L-idea li kwalunkwe ħaġa, anka fl-erba pajizi l-aktar huma affettwati minn dan li jista' jgħaddi kollox, ġifieri m'għandniex għalfejn niddiskutu, hija konklużjoni li qegħdin neħduha malajr wis, naslu għalija malajr wis. Tieni net iridu noqogħdu attenti li dan ma jsirx dibattitu li jinvolvi biss erba' pajjiżi aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq inizjattiva Ewropea hawnhekk. Issa jiena naqbel mawħut mill-lanijiet importanti ta' direttiva oriġinali kif ukoll reviżjoni, per eżempju, il-kizba tal-suq wahdini u li inwaqqaw l-ostakli, il-titjib ta' dispożizzjoni transkonfinali tal-pensjonijiet, kif ukoll it-titjib ta' sigurtà tal dispozizjoni tal-pensjonijiet. Għaliex ħafna drabi ngħidu li minħabba l-fat li IORPS għandhom rwol soċjali mannux mannix niddiskutuhom, maħna għandna niddiskutuhom propju minħabba l-fat li għandhom aspett soċjali. Issa l-Olanda għanda sistema ta' IORPS sviluppata b'mod tajb ħafna ma dan ma jfissirx li hija immuna kompletament għal ċertu problemi bħalma uritna l-problema finanzjarja. Xi zvantaġġi ċari U jina xorta najt li għanna sistema eccellenti imma hemm xi djufijiet. U jina naħseb li ir-riski ir-riski edin jitpoġġew dejjem aktar fuq il-ġenerazzjonijiet aktar żgħażagħ. U meta nitkellmu fuq din is-sistema rridu nkunu ċari ħafna dwar il-benefiċċji li għandha għal ġenerazzjonijiet kemm ikbar u kemm iżar u nara bitħassib kbir li f'xiftit mir-riskju qed jiġi mitfu mrots sproporzjonat fuq il-ġenerazzjonijiet aktar zaza. għalhekk hemm bżonn li niddiskutu kemm fil-fatt hija soda s-sistema jien mhux ħanuża eh, termini li ħambezza eh, ċertu eh, nies bihom. huwa ġustifikat ukoll diskutu dan fuq livell Ewropew għaliex b'differenza mid diamanti kollox jinbidel. anka natura tal-fondi tal-pensjonijiet jimbidlu, irridu jimbidlu għaliex xejriet ta' kif jaħdmu n-nies jimbidlu kol. In-nies m'għadhomx jibdew il-karriera tagħhom ta' 15-il sena u jibqgħu mal-istess ehm, mal-istess kumpanija għal 40-50 sena. In-nies jaħdmu għal eh, kumpaniji differenti jistgħu jiċċalqu minn pajjiż għal ieħor fl-Unjoni Ewropej u aħna nixxew ninkoraġġuh dan l-element jistgħu jaħdmu għabbażi eh, indipendenti jew bħala eh, xaħat li jaħdem għal rasu jew jieqfu għal periodu ta' ħin, ġifiri ix-xejbiet jinbidlu u l-istruttura tas-suq tax-xogħol ukoll qiegħda tinbidel, l-istruttura tal-suq tax-xogħol Ewropew qed jinbidel, qed tinbidel għalhekk hemm bżonn li niddiskutu dan fuq livell Ewropew. U jina naħseb li ħasra li hemm xi nies eh, fil-pajjiżi li jgħidu mill-ewwel li Brussell m'għandux immiss il-pensjonijiet tagħna Għalix l-Europa mux qed tagħmel dan u jiena ħafna ziet imħasba dwar x'qed jagħmlu il-fondi tal-pensjonijiet infushom għaliex qegħdin verament palma qed jitfaw il-riski fuq spallej il-ġenerazzjonijiet aktar żgħażagħ u jiena ma naħsibx li għandu jkunem xi tabu f'dan il-dibattitu Aħna għanna responsabilta lej ġenerazzjonijiet ġiet tal-ġejjini u mux eh, dawk ta' bħalissa biss. U fl-axħar eh, nishtiq najt li l-kollega olandis li mux jgħataw li forsi il-klim tiegħu li ġew espressi minnkom qegħdin jevokaw xiftit jew jirriflettu xiftit fuq il-fatt li il-fondi tal-pensjonijiet tal-Olanda li l-imsieħba soċjali għandhom leħen qawwi u trade unions madomx rappresentattivi da' skem kienu għaliex aħna għanna eh, sħubija verament baxxa tal-trade unions u Illum il-ġurnata naħseb li zjed eta baxxa tal-membri ta' trade unions huwa 56 sena, għalhekk hemm bżonn li nikkunsidraw anka il-bżonnijiet tal-ġenerazzjonijiet li jmiss u mhux in-nies li qegħdin jirċivu diġà l-pensjoni bħalissa. Grazzi. Sofia für die Gur als nächster Miguel Urban Crespo. Grazzi ħafna issa għal Gue imiss. L-Onorevoli Urban Crespo. Grazzi ħafna ħna nistaw nifmu li l-proposta kurrenti tal-Kummissjoni qed tipprova tmexxi l-qudiem eh, il-promozzjoni ta' dawn it-tip ta' fondi eh, sabiex ikun hemm eh, aspetti zjed solidari. Aħna nifmu li dawn il-fondi huma rebħa tal-trade unions. Hemm bżonn li f'ħafna każijiet dawn il-fondi għan immorru huma maħsub bħala prassi ħażina edin joħolqu segmentazzjoni ġo e, kumpanija u ġo, eh, ġo l-suq ta' xogħol għaliex min jaqla iżjed ikollu aktar. Aħna rajna u koll kif ġew użati biex il limitaw il mobilità sabiex eh, il-persuni jihdu pensjoni minn dik il-kumpanija partikolari. Għalhekk hemm bżonn ta' regolamentazzjoni li hija eh, tajba għal dawn il li, li konna eh, prassi tajba, ġifiri min jaħdem sew il-fondi tal-pensjonijiet tajbin jiġu premjati irridu nevitaw li kunem l-autokapitalizzazzjoni tal-intraprizi, ecc. Aħna nifmu li l-propesta ta' palissa tistabilixxi bħala regolament ta', ta oriġni, il-pajis ta' oriġni biex ma jkunx hemm supervizjoni tal-pajjiżi ta' mira. U il-pajis u ta' oriġni il-responsabilità tiegħu qed tonqos fil-fatt u il-ġestitur ta' dawn il-fondi ħajkollhom jiġu informati jispiċċaw immorru f'dawk il-pajjiżi fejn huma iżjed flessibbli. U l-idea għek hija li tifavorixxi il-mobilità tal-kapitali. U dan fil-istess mod tal-pjan Juncker imma tħassibna din qed taffettwa il-but tal-ħaddiema aħna qed naraw li dawn fondi kienu spekulattivi u verament ta' riskju oli. Aħna nippreferu nirregolaw fuq livell Ewropew biex nevitaw li jkun hemm investiment fil-attivitajiet spekulattivi li jista' jkollhom effetti negattivi fuq l impjiegi jew il-kwalità jew inkella ta' kontenut eh, dubjus. Għalhekk hemm bżonn li jkunu aktar regolati u hemm bżonn il-parteċipazzjoni ta' elementi soċjali sabiex ikunu nistgħu niddefinixxu pakket ta' investiment għabbażi tagħhom stess u mhux biss brabta mal-istennija tar-riżultati tagħhom. Grazzi. Vielen Dank, Miguel. Als letztes aus dem Kreise der Shadows für die... Grazie ħafna bħala l-aħħar Shadow Reporter anna Issur Eckhout. Grazzi ħafna sur President minna mela l-ewwel net, grazzi l rapporter għal dan id-dokument ta' ħidma sabiex nkunu nistgħu nibdew id-diskussjoni wara li smajna l-ewwel round ta' shadows ukoll. Naħsbu li din ħatkun diskussjoni verament interessanti fuq dak li aħna fil-fatt qegħdin nippruvaw niksbu. U jiena naqra sorpris mill-kollega tiegħi Paul Tang għalli xuwet jgħid li mhuwiex konvint minn dan ir-regolament u għalfej din għandha tkun qudiemna l-diskussjoni. Din hija xi ħaġa li verament issorprendini għaliex jiena kelli opinjoni kompletament differenti u jiena nista' nirrikonoxxi forsi xi ftit id-dibattitu Olandiż hawnhekk għaliex li ta' mis-sitta huma Olandiżi nistgħu nassigurakom li mhux ħajkun xi xi festin tal-Olanda biss, imma aħna nafu li l-impatt tal-fondi ta' pensjonijiet huwa ħafna usa minn sempliċiment il-pajjiżi IOP jekk tħarsu li dawn il-pensjonijiet, il-fondi, għandhom ħafna eh, fondi u dan huwa dan imur ħafna iżjed lil lin minn dak li jista' jseħħ fl-Olanda biss u għalhekk għandna nkomplu ndiskutu dan. Għalhekk minn naħa tiegħi mm, din hija ħaġa ċara għalija. Tini net, Iva, id-dinja qed tinbidel u naqbel ma' Sofien Hetvel għawek. Jekk iħarsu lejn il-fondi tal-pensjonijiet, edin niċal u minn beneficju definit għal kontribuzzjoni definita, għalek jekk inti għandek kontribuzzjoni definita, in-nies li serħu fuq il-fondi tal-pensjonijiet għandhom id-dritt li kunu jafu eżattament xatwa xatatijom il-kontribuzzjoni tagħhom, għalek trasparenza titlob xi ħaġa U jekk aħna imbidlu minn eh, eh, ħidma tul il-ħajja għal eh, jew impjieg partikolari tul il-ħajja għal ħidma tul il-ħajja, din hija xi ħaġa li trid tiġi trattata mill-IOPS għalhekk jiena naħseb li hemm raġunijiet tajbin għal fejn għandu jkollna approċċ Ewropew, imma jiena naqbel mar rapporter li għandna nqogħdu attenti nkunu kawti, imma f'dan ir-round jiena ma smajt lil ħadd li qed verament jippromovi li ma nkunux kawti ċertament jekk mhux jekk taqra il-rapport tal-Kummissjoni direzzjoni u jekk tħares lejn id-direzzjoni ta' fejn sejjer il-Kunsill l-approċċ huwa kważi non eżistenti forsi mhux dak nixtiequ nagħmlu aħna. Issa xi punti addizzjonali. Il-Kummissjoni għamlet din il-proposta għabbażi tal-bażi legali tas-suq intern. Jien minix daqshekk konvint, dan huwa wieħed mill liżiet aspetti importanti ta' għalfej qegħdin niddiskutu IOPS minn perspettiva tiegħi. Jiena mhux neċessarjament interessat li IOPS jista jaħdem fuq livell transkonfinali u li kwalunkwe kumpanija olandiza tista tmur għal kumpanija ġermaniza, per eżempju, tuża l-IOPS, jina minnix konvent li l-użu ta' suq intern u għall-aħjar għawek, imma li ħaġa importanti għawek hija sigurezza u trasparenza għal konsumaturi. Għalija dawn huma żewġ elementi importanti immens u jridu jitpoġġew fil-qalba tal-proposta. Fuq sigurezza jina naf li aħna esklużejna il-pension fund konstant minn kważi kull rekwizit kwantitattiv, il-ġbir solvenza tnej, eccetera, Iżda fl-istess ħin nistgħu nippretendu mill-IOPS li dak li qegħdin iwedu dak li qegħdin jippruvaw jiksbu jew dak li qed jgħidu li ħajwaslu eh, li hemm eh, kontroll, li hemm evalwazzjoni li dak li qegħdin iwedu qed isir. U din hija xi ħaġa li rridu nkunu ċerti minna sabiex nassiguraw li evalwazzjonijiet adegwati qegħdin jappoġġaw eh, dak li l-fondi tal-pensjonijiet qegħdin jgħidu li qegħdin jagħmlu għalhekk minn dan l-aspett ma narax għalfejn jiġu għandhom jiġu trattati b'mod differenti minn assigurazzjonijiet oħra fl-aħħar mill-aħħar irrit ikollhom evalwazzjonijiet adegwati għalhekk jekk tħarsu fuq dispożizzjonijiet ta' sigurezza hemmhekk eh, rridu nassiguraw li dawn verament jinsabu fil-post tajjeb. Issa fuq it-trasparenza Iva naħseb li armonizzazzjoni aħjar tal-komunikazzjoni lil beneficjarji hija xi ħaġa kruċjali u hawnhekk naqbel mar-rapporter m'għandniex nagħmlu mikroġestjoni Iżda fl-istess ħin għandu jkun hemm naqra differenza li tkun ċar mal-utenti jew nkella u tal talbiet mikro, ġviri hemm bżonn ta' bilanċ meta navalwaw dan jekk xi ħaġa ix micromanagement jew le u jekk xi ħaġa li qed titlob iċ-ċarezza lill-utenti tal-IOPS u jiena naħseb li mhux kull talba neċessarjament hija E, mikroġestjoni li għax ħaġa nismaħħa mill-fondi tal-pensjonijiet fejn jgħidu li rixtiqu jaraw l-inqas tal-bit possibli għaliex jgħidu li kollox issa qed isir mod perfett tindaħlux Ewropa. Jiena naħseb li hemmhekk qegħdin immorru lil inwis. Um anka t-trasparenza f'tal investimenti fejn imorru jiena naħseb li n-nies għandhom ikunu jafi jafu fejn qed jiġu investiti. U din hija ħaġa kruċjali għalhekk jiena ma naħsibx li jintom sorprizi li aħna interessati wkoll mill-artiklu 29 fejn l-evaluazzjoni tal-ġejjeni fejn anka il-riski ehm, ta' tibdil fil-klima koll għandhom ikunu parti minna. Jekk qed nitkellmu dwar il-fondi tal-pensjonijiet qed nitkellmu fuq il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjeni. tal ġejjini tal ġejjeni jekk fihom infushom il-fondi tal-pensjonijiet edin jinvestu fi skemi li għandhom riski fuq medda twila ta' żmien, il-konsumaturi għandhom ikunu jafu partikolarment għal fondi tal-pensjonijiet li huma investiment fuq medda twila ħafna ta' żmien. U għalek għal-ġenerazzjonijiet li miss, l-investiment mandux irrendi bis għal ħames snin imma għal xiren ta' snin għalhekk intom tistgħu pretendu minn għanna li aħna ħan nippruvaw naħdmu fuq emendi fejn kunu qegħdin ninkludu eh, il-diskussjoni tal-neħja tal-karbonju. U l-artiklu 29 qed tagħti indikazzjoni anke l-Kummissjoni qed tinduna li dawn ir-riski fuq medda itwal ta' żmien għandha tkun parti minn din id-diskussjoni qed niddiskutu il-fondi tal-pensjonijiet. Jien qed nistenna li naħdem flimkien ma' Ashley fuq dan. Daw ħajkunu li punt importanti għalina, iżda jena nishtiq intenni li Iva hemm bżonn li attenti, ċertament, iżda jena naħseb li il-koll naqblu li hemm raġuni tajba għalfej l-Ewropa edin edha teżamina l-impatt tal-pensjonijiet għaliex għandhom impatt fl-Ewropa kollha fuq l-ekonomija, U l-utenti huma intitolati għall-istess trasparenza bħal kulħadd. Ġifieri nifukaw fuq sigurezza, partikolarment fuq medda twila ta' żmien, kif ukoll trasparenza. U għalija dan huwa iżjed importanti mill-bażi legali fis-swieq interni u aħna qed nistennew bil-ħerqa li konna diskussjoni, ċerti li ħajkonna diskussjoni interessanti ħafna ma jena assikuraw li ħalkun eh, diskussjoni fl-Unjoni Ewropea kollha kemm u mhux il-pajjiż l-erba' pajjiżi tal-IOPS biss. Grazzi ħafna, mhux biss tal-li parteċipajt f'dan id-diskussjoni Olandiża, iżda jena naraw jekk xħajkonna fil-fad xej ta' sorpriza bil-parteċipanti. Għanna l-Thomas Mann li jitkellem. Issa grazzi ħafna sur President. Mux bis l-Olandizi jistaw jitkellmu fuq dawn l-affarijiet fuq l-Ajorb, sizda naħseb illi għanka f'dak l xaqsam il-pensjoni tekniċi dan jammontaw il-berajn erba' 460 biljun euro u aħna naħsbu illi fil-fat f'dak li għandu xaqsam iż-żaza u dak li aħna qegħdin nagħmlu suq tax-xogħol. Irridu naraw illi fil-fat dawn iż-żaza ħed diġà qegħdin jieħdu ħsieb kmieni l-affarijiet għandu xaqsam għal pensjonijiet Iżda dawn l-affarijiet l-orajn da trips fil-fatt huma differenti. F'pajjiżi fil-Ġermanja aħna dejjem dawn l-imsiba dejjem inkludejnijom u, u rajna li huma jkunu parteċipi f'dawn kollu. Ġifieri għal sentejn jiena fil-fatt illi naħdem fuq uh, dan ir-rapport għal sentejn sħaħ u PowerPoint għallu Iva kien persuna waħda li qalet le u kien hemm persuna waħda li jasseniet. Nittama li inti ħajna xilek tilħaq kompromess ukoll dwar dan il-punt. U jiena naħseb illi qabel ukoll kellna l-artiklu ħansin li fil-fatt kellna ċertu kwistjonijiet fuqhom, ġifieri aħna kellna l-kompetenzi tagħna fil-kumitat Ekon u kien hemm ċertu kompetenzi wkoll fil-kumitat Empl u fil-fatt kienet pożizzjoni li kienet interessanti li kellha toħroġ ukoll fil sem l lemp dak il-Kummissjoni eh, proponiet jina ma femtu, xaħna edna illi fil-passat l regoli tas solvenza mandom ikunu inklusi f'dan il-punt, dik ħaġa li aħna minja ċara u fil-fat aħna sibna illi Jean-Claude Juncker u l-oħrajn kienu lesti illi jaċċettaw il-fatt li aħna maħniex ħan inkludu dan fuq l-agenda. Zda inti Brian, qed tispjega għalfejn il-Kummissjoni reġet id-deċidiet li tpoġġi dan il-punt fuq l-agenda l-kull sirla imħasseb ħafna fuq dan iżdanka. Aħna kellna esperjenzi differenti fuq dan aħna rajna illi kien għanna eh, ċertu pensjonijiet, sistemi ta' pensjonijiet b'saħħithom ċertu stati membri, f'ċertu stati membri oħrajn għandna sistemi dajfa ħafna. U u anka aħna qegħdin naraw li din is-sistema tal pensjonijiet ta' dbati minħabba il-politika ta' 0% e, ta' interessi minħabba tal-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena nixtieq li fil-fatt dawn is-sistemi tal-pensjonijiet jistgħu jiserħu fuq ċertu flus li fil-fatt fil-pjan ta' Juncker u mbassiba li jkunu vestiti propju għal dan il-għan. Aħna qedna li l-possibilità tal-garanzija ta' dawn il-prodotti illi għandhom jinvestu f'dan il-punt. Allura dawn il-proġetti jridu jkunu orjentati għal-ġejjini u rridu naraw minn issa li fil-fatt eh, niddeċidu ċertu affarijiet ukoll ma' Bank tal-Investiment Ewropew nittamaw il naslu għal deċiżjonijiet importanti. Ħaġa importanti Aziza Sofi hija hija l-garanzija tal-insolvenza aħna kellna din it-tip da' garanziji illi naħseb li kien hemm xi żewġ istituzzjonijiet illi qalu kemm hija importanti. Aħna nafu li din tip ta' garanzija hija importanti ħafna għalina u naħseb li din xi ħaġa li għanitna nimxu quddiem ħaġa oħra li mhijiex ċara. Aħna maħniex qegħdin eh, namlu dan sabiex nejdu ara eh, blokkaw ċertu ħaddima u jibqgħu ċertu sitwazzjonijiet ta' pensjoni aħna dak li nixtiequ huwa li nagħmlu dak kollu li nistgħu ħalli dawk illi fil-fatt li kienu qegħdin jaħdmu fuq dan il-punt minħat l kummissjoni rridu wkoll jiftakru dwar din il-ħaġa li aħna dejjem sibna li qegħdin hemmhekk sabiex inħarsu lil ħaddiema aħna nixtiequ nilħu ukoll li bi kwalità nkunu nistgħu nippruvaw li għandna sistemi ta' pensjonijiet li jkunu ġusti. Aperti minnek, dak li solvency t ma nishtuqux ninkludu għawek, dinja xi ħaġa nixtieq nisħaq fuqha, nista' qatt ma nkun nistgħu nkunu ċerti ma nistgħux naħilfu fil fatt li din ħaġa mhix ħatiġri, dak li qal ntqal minn Ashley Fox ukoll naqbel miegħu. Issa dwar delegati naħseb li hawnhekk jista' jkun monopolju tad-deċiżjoni hawnhekk. U dejjem ikollna kwistjoni għandha x'taqsam mal-istrutturi demokratiċi U apparti minn hekk l-aħħar punt huwa l-punt dwar it-trasparenza punt tal ħodur jidu naraw x'nistgħu ninvestu, kif, x-tip ta' affarijiet nistgħu aħna nigwadanjaw minn minn dan it-tip l-investiment jiena għamilt kariga fil-pubbliċità u fil-fatt ma kontx nista' nifhem ikolli ngħid f'dan il-każ f'dan ir-rapport fuq xi xedin nitkellmu jiena naħseb li verament rridu nevitaw li din ħaġa t tiġrix fil-ġejjin it-tama li konna dan id-dibattitu l qoddim naħseb u koll importanti li l-inkludu koll l-esperienza tal-pajizi u matul l-smieħ meta l-imsiħba u koll ħajsammaw leħilom diħa tkun esperienza importanti u aħna rridu nejdu illi kif qalet eh, sofidek dik l-unika ħaġa tista' tibqa' dejjem huma id-djamanti għallura naħseb li tkun esperjenza tajba l kulħadd li aħna ikonna esperjenza li nisimgħu direttament minnaħat tal-pajjiżi tal ajorbs Sofija, kieġbuk tixtieq t tkellem. I would just like to Jiena xta' sempliċement nelimina forsi nuqqas ta' eh, ftehim Aziz Thomas għax inti qed li l-IORPS mandom xjaqsmu xej ma din id-dimensjoni interġenerazzjonali mandom xjaqsmu għalix iż-żaza edin iħalsu e, eh, fond ta' pensjonijiet li qed iħallas imbagħad e, eh, il-pensjonijiet lil beneficjari U hija huma skemi ta' bil-fors Għalek jina naħseb li jem kull raġuni sabiex nitkelmu dwar id-dimensjoni interġenerazzjonali, ma nistawx najdu li din xtaqs għanda xtaqsan bisma l-ewel pilastru, ovvjament din hija ħaġa ta' tini pilastru u koll. Inti jettajt li inti kontra l-job hopping, dan l-arranġament kollu kemmu ma jridx jiddetermina li ma tip ta' karriera għandu jkollhom in-nies jiddeċidu huma Aħna rridu nassiguraw li jiddeċidu x'jiddeċidu jekk joġobomx il-job hopping jew inkella jibqawx ma l-istess eh, kumpanija jew minħatmu għal eh, karriera sħiħa li fl-aħħar mill-aħħar ikollhom pensjoni u naħseb li huwa ġust li kull parteċipant fil-fond jekk għandhom xi 21 sena jew 71 sena li jiġu trattati b'mod ġust u li kollom ritorn tajjeb għal kontribuzzjonijiet tagħhom. U dak li naħseb li tiġu palissa huwa li dan mhuwiex il-każ, iż-żaża qegħdin iħallsu ammonti kbar wis fil-font u dak li qed jieħdu mhuwiex daqskemm nis li eh, u manzjan illum qegħdin jieħdu minnhom. Għalek jena naħseb li dan huwa mhux ġust u għalek hemm bżonn li niddiskutuha. Grazzi. Issa, mux għet nara li hemm xi ħadd iktar li jixtieq jitkellem. Le għandna l-analiz dot se xi terġa' tkellem Grazzi ħafna Sur President, ħan nitkellem fil-qosor ħafna. Jiena kont naqra imħasba dwar in-natura ta' dan id-dibattitu rid ngħid li jiena personalment naqbel ma' ħafna ma' tħassib ta' Pol fuq dan u mhux għax ġejja mill-pożizzjoni li defendi l-interessi speċjali ta' trade unions jew inkella eh, dawk li ħadmu fuq skala kbira. Jina membru eh, ta' trade union jiena stess, palma huma miljoni ta' persuni oħra f'pajjiżi, ma l-fatt huwa li dawn l-iskemi tal-pensjonijiet eh, marru ħafna aħjar eh, f'numru ta' pajjiżi mill-iskemi privati u hemm bżonn li nirrikonoxxu dan il-fatt. Jiena kont akademika, jew inkella membru ta' E, skema okkupazzjonali kbira ħafna u kien possibbli li tuża il-mekkanizmi tal-gvern għal dik l-skema inkluż e, jekk taħdem ma' rappreżentanti ta' trade unions li jkunu prezenti flimkien mal-gvernijiet sabiex jassikuraw li kunem skema etika u e, din ma kienx ħaġa li tkun possibbli mal-skemi privati u bil-kontra għal dak li ġi suġġerit forsi mill eh, rappresentant tal-partit tal-ħodor għawek. U minn barra dan, jina naqbel 100% ma ħafna mill-punti li tqajmu dwar li nitkellmu dwar is-sistemi tal-pensjonijiet kollha kemm huma hemm bżonn li nitkellmu fuq kwistjonijiet li semmenijom il-fatt li hemm distak kbir bejn is-sessi fil-pensjonijiet. Jina ma nħoss li jekk nippruvaw inċalqu il-modell okkupazzjonali li wieħed privat li min qal li ċertu elementi ta' IORP set jagħmlu hija tweġiba għal dawn il-proġett il-, -proġett, il-problemi, imma aħna qegħdin nitkellmu dwar parti integrali tal-tessut soċjali fi stati membri differenti u meta nagħmlu dan huwa importanti ħafna li aħna noqogħdu attenti li nirrikonoxxu dak li jmur tajjeb u dak li ma jmurx tajjeb u li rridu nassiguraw li l-atturi kollha rilevanti huma inklużi u għawek jiena kont imħasba meta smajt il-fatt li fil-passat Empl kienet involuta fuħut minn dawn id-diskussjonijiet u s m'għadix, jiena naħseb li din hija xi ħaġa li għandha terġa' timfeta għaliex xista ikun il-kas li dawk l-atturi soċjali kienu involuti qabel għandhom affarijiet importanti ħafna xi jgħidu u meta jitkellmu ma jkunu qegħdin jirrappreżentaw miljuni ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Anke għafti. Grazzi. Grazie a sal-inħat nħares lejla Leila loċ nara illi għatfad l-12 minuti li huwa bizzejiet ħin sabiex nisimaw l-Kommissjoni u rapporter dal-barra. Jekk memħat naturalment mill-kollegi li jishtiq jirġaw jitkellmu, nishtiq nisidan l-Sur Wiesner minnaħat tal-Kommissjoni sabiex jitkellmu kjoġbu. Oh yeah, now it's working. Okay. Thank you. Yeah, <laughs> it's important because there are other people huwa importanti għal xemħat ieħor bl-istess sistem li jaħdmu f'dan il-qasam. Mela, grazzi ħafna għal din id-diskussjoni u anka għad dokumenti li i-prezenta rapporter m'għandniex kummenti fuq dan. Aħna naħsbu li hija analiżi ġusta tas sitwazzjoni li nsabu fiha. Saru ħafna kummenti u naqblu ma' ħafna minnhom. Forsi xġewġ kummenti jew tlet kummenti għalfej għandu jkonna IORP 2, għanna IORP 1 u rridu nassiguraw li dak li kien maħsub dak iż-żmien iġviri dispozizjoni konfinali, ma mux biss, iġviri l-gvernanza minima, trasparenza minima, Din kienet direttiva fuq livell li ħafna li mar nix tikseb dak li kienem bżon li tikseb. Ikun hemm direttiva hemmhekk għalhekk huwa importanti li nistaqsu jekk hix tajba jew għandix tkun aħjar. U apparti dan kollha għandna żviluppi madwar dan li ġaluna naħsbu li issa dan huwa il-moment biex nippruvaw intejbu. ċaħat e, semma li aħna risqin aktar lejn il-kontribuzzjoni ta' ħarija li l-pajzaċ tinbidel u li hemm aktar nies li huma interessati li jsifru pereżempju. Qed naraw eh, dawn ix-xejriet li hemm bżonn ta' aktar dispożizzjonijiet transkonfinali, qed naraw ix-xejra f'ċertu stati membri sissa li ma introduċew lebda minn dawn l-IORPS u li issa irridu jintroduċuhom u li jixtiqu linja gwida li jixtiqu qafas ċara l żewġ raġunijiet jew biex jħolquhom huma nfushom jew inkella biex jippruvaw Eh, jużaw l-IROP se edin jaħdmu sew fl-stati membri oħra u din hija waħda mir-raġunijiet ewlenin għalfej aħna kellna pożizzjoni konsensuali tal-Kunsil fl-aħħar mill-aħħar għaliex id-dibattitu ma kienx biss dwar dawn l-erba' ħames pajjiżi li għandhom l-IROP imma kien hemm interess kbir minn dawk li jixtiequ joħolqu l-IROP su għad m'għandhomx bħalissa. Għalhekk jiena naħseb li huwa importanti ħafna li naraw dan id-dibattitu Ewropew huwa fl-interess tagħna il-koll li konna IORPS żviluppati sew li jaħdmu sew f'kemm jista' jkun stati membri. U din id-direttiva IORP 2 tista' forsi tikkontribwixxi għal dan. Mela xi żewġ kummenti li jistgħu eh, jindirizzaw xi kummenti l-aktar kritiċi li smajna dwar id-dimensjoni soċjali. Il-proposta tal-Kummissjoni u inqas il-pozizjoni tal-Kummissjoni tiskellem dwar l-IORPS u l-pozizjoni tagħhom. Il-fatt li IORPS f'numru ta' stati membri huma ta' suċċess fil-mod ta' kif qed jiġu ġestiti dem m'hemmx dubju għalihom. L-unika ħaġa hija li hemm ċertu esperti fih dan l-IORPS li jistaw jagħmlu eh, evalwazzjoni tar riski tajba. U din importanti għaliex għandha dimensjoni soċjali u jekk inti tixtieq tikseb l-għan soċjali l-ewwel trid tassigura li jkollok ir-ritorn fis-suq, ġifieri ritorn li għandek bżonn biex tilħaq dan l-għan. U għal dan għandek bżonn ġestjoni kif suppost tar riskju sabiex tkun tista twassal riżultati fuq il-ġestjoni ta' riskju u tmur aħjar. Għalek, il-Komissjoni manda lebda intenzjoni li tisfida din id-dimensjoni soċjali, ma rridu nassiguraw li regolament potenzjali huwa trattat kif suppost. Hemm il-punt liħor dwar il-bord tal-evalwazzjoni tal-impatt u l-fatt li hemm żewġ opinjonijiet negattivi mill-Kummissjoni. L-ewwel ħaġa istituzzjonalment qed tagħti pariru l-kulleġġ iddeċida Ġur, paħostem edha dik hija l-ewwel tweġiba, ma t-tieni net il-problema kienet li il-bord tal-evalwazzjoni tal-impatt kella bżonn eh, prova ċara ta' kif is-sitwazzjoni ħad tiżviluppa fil-ġejjieni. Dili ħaġa differenti ħafna għanna naħdu mod finali, għanna prova ta' fondi li ridu jaqsmu il-frontiera, ma' mem lebda prova li fi żmien 10 snin ħajkunem eh, 5.000 IORPS li u jaqsmu l-frontiera, per eżempju, dinja diskussjoni li kena fej provajna nurru għadi. Għanna naċċettaw fl-ħar mill-ħar, li kien impossibli li konna dejta li turi dak li aħna nipretendu li dak li aħna ħan nipretendu li ħajsir ħaj fil-fatt ħajsir ħajkun minnu. Iġbi dan huwa fajl politiku l-istess ħaġa fil-Kunsill fl-aħħar mill-aħħar hija deċiżjoni politika għabbażi tal-provi li għandna. Għalek għanna nistidnukom li kolkom propju dan il-dibattitu politiku, grazzi. Anke Wiedner, dan würde ich als letztes nochmal Brian. Grazzi ħafna san nixtieq nerġa' nistieden il Brian par rapporters biex jitkellem. Grazzi ħafna Sur President. Nixtieq nirringrazzja lil kollegi kollha u li xadu rapporters kollha li xkana diskussjoni inizjali mill-aqwa. Nixtieq nirringrazzja anke Thomas ta' illi fl-2003 kien il-rapporter illi resta il-fajl u naxilu jaddiħa da stant l-2000 tijaw u importantissimu għalina. Hmm. Ma nafx jekk naxilna nexxilna niksbu riżultat li naxilu jiksepu 44 kontra wieħed iżda dan nixin nirrikonoxxih. Nixtieq anki ngħidu kemm dwar dak li għadna kif smajna meta nitkellmu dwar l-iskemi ta' pensjoni okkupazzjonali, iva din nitkellmu dwar min iħaddem li jagħti għand il-kontribut, iżda din nitkellmu dwar l-ħaddiema illi jorbtu parti mill-salarju tiegħu għal dawn l-iskemi. Qed ngħidu paga li qatt ma ħatara għaliex daw jagħmluha bit-tama illi ħajjiksbu ritorn minna fil-ġejjieni M'għandix problema illi jkun hemm opinjoni jagħmel sens għaliex dan jolqot anke il politika tal-impjek, deċiżjonijiet dwar xandu jisir ġizuniet li għandhom jittieħdu fil-ġejjini, għalix il-fondi tagħhom sejrin jidħlu f'dawn l-iskemi u importanti ħafna għal min iħaddem illi jkollhom fiduċja fil-iskema li jitru għalija skema li tiġi offruta fil-professjoni tagħhom jew inkella marbuta ma' impriża partikolari kbira jew żgħira u importanti li jkunu jafu ma fiex qegħdin jinvestu bħala parti minn skema għaliex qegħdin jagħmlu impenn għal ġejjini. meta dawn ikun jafu li ħajkun hemm fondi x'in jaslu l tal-pensjoni għal dastant għandu jkun hemm trasparenza dwar dak li jistgħu jikkontribwixxu għalih jiena naqbel ħafna mal-kollegi l-oħra dwar dan u dwar l-iskemi xistaw jamlu madana kollu. Hemm ċerta pajjiżi illi produċew sistemi supervizori tajbin ħafna. Sistemi ta' informazzjoni differenti u kien pajjiżi li mamluħx dan ma rridux noqogħdu nixtu dawl u nqogħdu nippuntaw subajna li minn għamel tajpu minn għamel ħażin Iżda nistgħu naħtu opportunità u nitalmu minn xulxin, nistgħu nitalmu mill-esperjenzi ta' xulxin hawnhekk dwar dak li ġara naqbel ma' Sofi illi m'għandux ikun il-każ ta' ħames erba ħames pajjiżi biss illi jaraw dan il-fajl bħala l-unika input taħ għalihom fil-ġejjini ma nasibx li l ta' Il-pensjonijiet sejra titwarrab eh, kemm minħabba il-sitwazzjoni ta' pensjoni wieħed bid deficit li stabila, ċi stabilita diġà, u anke minħabba il- l-għaliex jafu mhumiex adegwati bizzejiet. Irridu nkunu ambizzjużi bizzejiet illi l-ċittadini kollha jkun jistgħu jaspiraw għal pensjoni okupazzjonali, ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. U l-Konsell u l-Kummissjoni fdaw fidejna biex ikun hemm sistema li mhix wis burokratika li ma tkompli tħeġġaġ li jkun hemm iktar ajor speċjalment dawk b'dimensjoni transkonfinali fejn ma rnexxilniex tul dawn l-aħħar 12-il sena. Għal-assant irridu nkunu ambizzjużi għat tittadini ikunu ġejjin mill-li ma stat ikunu dan najdu illa lix marriċ. Speċjalment dawk il-pajjiżi li għandhom esperjenza precedentement iżda importanti illi naraw anki xem f'dawn l-eżempji naf illi l-iskemmi ta' pensjoni nbidlu ħafna lex anki intom l flolanda olanda esperienzi esperjenzi ħżiena u rridu nidħlu fid-dettal ta' kol pajjiż. Dak u dak li rridu nagħmlu. Diġa sejna dwar l-investiment, pont li semman kim minnaħa tal-ħodor. Jiena nara l-opportunità ta' dan il-fajl biex naraw kif nistaw nkabru l-ekonomija, naraw anke l-investimenti li jista' jkun hemm taħt il-pjan Juncker. Tajjeb li jkollna trasparenza u l-informazzjoni meħtieġa biex il-ċittadini jkunu jafu u jkollhom moħħom mistrieħ il l-fondi li qegħdin jorbtu iwaslu riżultati mixtieqa. Sur President, nixtieq ngħidu anki dan il-kollegi tiegħi u l-shadows jiena flessibli ħafna fuq dan il-fajl, ħankun jgħat namel kontatt mal kollegi l-oħra, iżda il-parti li jmessu l-proposta tagħna li jkun hemm smieħ pubbliku u aħna ħerqanin li konna diskussjoni sabiex inkomplu meċu dan il-fajl qoddim, grazzi. Vielen Dank, Brian. Wir werden. Grazzi ħafna, Brian. Awek, aħna. Fil-15 jew 16 ta' Lulju ħanerġgħu niddiskutu l-abbozz tar-rapport li data ta' skadenza għall-emendi hija f'Settembru u l-votazzjoni skont il-timetable li għanna issa ħanaslu għalija f'Novembru. Ġifri fadlilna. Fadlilna ħin sabiex ikonna diskussjoni eċitanti dwar dak li diskutejna l-lum li jnija l-lum ftit. Issa nishtiq il naddi għal punt fuq l-agenda numru 4 illi aħna i-posponejni ġifri investiment għal xol u għad kabir il-kohezjon territorjali fl-Unjoni Ewropea sabiex nfakkarkom l-aħħar rapport ta' kohezjoni tal-Kummissjoni Ewropea tal-Kumitat issa ħajwassal għal prezentazzjoni ta' dan ir-rapport issa hawnhekk aħna din hawnhekk sabiex nikkonsultaw fuq l-emendi illi kienu mresqa. Fisem is-Soċjesti Demokratiċi nistieden li Kostas Mavrides bħala rapporter kieġbok. Thank you, Chairman. Grazie, President. Forse nati eh, l-opportunità n-nis jitxal u nibda wara. Ok. Alles gut. All right. Um, 80 amendments in total. 80 amendments ġew, mresqa 80 Musta għat nisħol fil-dettal ta' diskussjonijiet ta' dawn l-emendi. Min kejja illi ħanifoka liktar fuq is-suġġetti illi jorbtu maħħom. Nixin nikkommenta fuq emenda illi ġiet introdotta Mr. Karix illi tisħaq l-artiklu 3 ta' TFU jinkludi l-mira tal-promozzjoni tal koezzjoni soċjali u territorjali u solidarjetà fost l-Istati membri. U hemm raġuni il qed insemmi dan fil-bidu tal-kumment tiegħi għaliex jekk inżommu dan u d-dimajnejna u dan jibqa' punt fess mela s-solidarjetà u l-effiċjenza għandhom ikunu żewġ naħat tal-istess munita. Din hija raġuni il-għala fċerta amendi tant ħalna f'dettalji, dettal tekniku, u tant ħriġna mill-ambitu tal-opinjoni. It-tininet, it-neħija, it-neħijiet kienu ħafna bħal l-idea tal-klawzula ta' investiment, kien hemm anke t-neħija tal-idea tal-fondi strutturali ta' investiment il-idea tal-kalkolu tal-investiment, l-istabilità, il-pat ta' stabilità u tkabbir u bosta kwistjonijiet oħrajn. Kien hemm anki emendi dwar ir-wol tal-intrapriżi zaru medji. Mela, jkien dan kollu d demajnejna rridu nifmu koll illi jina ħerqan ħafna mal-laqa li ħajkolli ma' shadow reporters fl-istess waqt ikolli nammetti wkoll illi jkun kemm xejn diffiċli. Illi jindlaħa kompromess f'dawn il-punti kollha li xjider illi f'xi mill-emendi hemm konflitt il għaliex l-istess situazzjoni edha tiġenalizzata minn punti kompletament differenti. Nixtieq niċċara illi għal kolunkwe opinjoni dwar il-politika ta' koezjoni u solidarjetà irridu nifmu u niċċaraw anke fid-dokument illi Il-politika ta' koeżjoni tapplika l-istati membri kollha u reġjuni kollha, iżda fl-istess waqt ninsabu f'nofs kriżi u rridu nifmu illi f'ċerta reġjuni ċerta stati membri u ma milquta ħafna mill-kriżi. Dan huwa fatt u jekk nitkellmu dwar il-politika ta' koeżjoni, irridu nitkellmu fuq bażi komparativa, per eżempju, nistgħu niċċaraw illi l-koll nafu illi f'ċerta reġjuni għandek qatt oli. Dan irridu nikkonsidrawha. U dan irridu nikkonsidrawh ukoll għal darb'oħra. U uh, Importanti għalina l-koll li kona diskussjoni onestada fil-laqqa ma' Shadow portez u nittamaw li jirnexina nilħu numru ta' u kompromessi. U jkonna vot ġenerali fuq elementi li il-koll naqblu li għandhom ikunu parti minn din l-opinjoni Fl-istess waqt ma dan ukollu irrid nisħaq dan, hemm ċerta elementi li nħossu illi hija kwistjoni ta' prinċip. Għaldastant hemm elementi li għalihom il-kompromess jaf ma jitlaħax, grazzi Sir President. Vielen Dank, Kostas, für diese Einführung. Als erste Shadow darf ich Ivana Maletic von... Pallalawel, l-ewel, Shadow nisidan li Ivana Maletic. Maletic rapporter Grazie bħalma saħaq tajab ħafna rapporter. Hemm bosta elementi li dun naqblu fuqhom fil għada. Nixtieq nisħaq illi. Huwa tassew importanti illi. Ikonna biżejjed żmien nikkonsidraw il-żewġ elementi prinċipali li mandomx l-istess għan il-finanzjament sostenibilità ta' finanzjament pubbliku u anki politika reġjonali b'saħħitha dan u dak li rridu naħsbu dwaru meta nitkellmu dwar il konnessjoni li titlaħaq bejn il-koeżjoni u l-politika ekonomika. Bosta mill-kollegi fl-emendi tagħhom saħqu appuntu dwar dan. Nittama illi fil-qata għada inkun nistgħu niddiskutu dan. Il-politika ta' kontinenta ta' tappoġġa l-miri tal- rekomendazzjonijiet speċifiċi l pajjiżi u s semestru Ewropew kif ukoll l għand tas semestru Ewropew għandu jkun dak ta' t-tisiet tal-kompetittività u l-kapacitajiet amministrattivi u l-implementazzjoni ta' riformi strutturali li jimxu id fit ma l-assorbiment tajjeb u implementazzjoni tal-politika ta' koezjoni, posta studi u rewa appuntu dan. xinġejna l-emendi rajna li hemm ħafna differenzi bejn fost il-kollegi fil-rigward tal-approċċ għal kofinanzjament palma saqna u koll u rridu niftakru wkoll il-fondi Ewropej huma sors wieħed ta' finanzjament għandek sorsi differenti f'pajjiżi differenti il-fondi Ewropej huma sors wieħed ta' finanzjament u dawn għandhom ikunu parti mill-pjan nazzjonali li hemm għall-iżvilupp. Ma rridux ninsew il-temiet operattivi fil-programmi operattivi u anke l programmi ta' riforma nazzjonali u pjanijiet ta' konverġenza. Kollox għandu jintrabad daqqa il-gvern li jikkonsidra il-sorsi kollha ta' finanzjament għandhom jimxu f'direzzjoni waħda. għandhom jimxu jitfit u minħabba dan ma naħsibx li hemm għalfejn. Neskludu il-kofinanzjament mill-kalkoli tad-deficit. Jekk il-fondi Ewropej huma parti mill-politika nazzjonali. Dan ħajkonna l-opportunità niddiskutuh il-qoddim ukoll rajt anki li xi mill-emendi diġa jinsabu fil-rapport li ġie preparat mill-kollega ta' Deutsch mill-Kumitat Reġjo. Umbat għal-dastant naraw forsi kif nistaw naġnu għom fil-rapport, jew nkella neskludu mill-opinjoni tagħna. Grazzi ħafna. Mikrofonu l-kelli.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 l istess waqt m'għandniex ninsew ir-rwol primarju tal-politika ta' koeżjoni l bżonn ta' riformi strutturali fl-istati membri. Il-politika ta' koeżjoni suppost għandha tinaqqas l-isbilanċi bejn il-pajjiżi u r-reġjuni fl-Unjoni Ewropea. minkejja li jista' jkollha effett fuq l-ekonomija mhix strument makroekonomiku u mhix sostitut għal riformi nazzjonali. Jekk il-gvernijiet ma jirnexxilhomx fuq livell nazzjonali fl-isfera makroekonomika, l-politika ta' koeżjoni mhix qiegħda hemm biex issalvhom u terġa' ġibom fuq żajhom aħna nappoġġaw l-emendi illi jimxu appuntu ma dan. Ma din id-direzzjoni, f'dwar paragrafu 5 jina rajt li jem bokin bastamendi għana appoġġajna jina nappoġġa l-esklużjoni tal-fiscal financing mill-kalkolazzjoni tal-deficit tal-istati membri. Aħna nemnu fil-sobijiet bejn il-pubbliku u l-privat u l-appost l-imprizi zaru medji. Ek kif ikunu edin jintazlu l-proġetti. Irridu niskuraw illi ma jkunx proċess ta' rimi ta' flus minn banda l-oħra Irrid ikun hemm pjan serju ta' sħobija bejn il-pubbliku u l-privat għall-ekonomiji għall-bżonnijiet tal-ekonomija Ewropea. M'għandniex nippermettu diviżjoni artifiċjali bejn iż-żona euro u l-istati li mhumiex. Aħna nappoġġaw anke l-idea ta' tisħiħ tas suq waħdini iżda ma nistgħux nappoġġaw integrazzjoni u laf tal-Unjoni Bankarja. Minkejja dak li għal rapporter nemmen illi hemm ambitu għal test tajjeb. U naħseb dak appuntu li sejjer joħor. Stanislav, fil-għalde, Alde eigentlich nur Rika Nikolaj. Grazzi ħafna Stanislav issa E, kien hemm missu Nikolaj jitkellem Paloma eh, Lakis Ganija wkoll fisem il-gwe jew xi membri oħrajn tal-gwe laqas ma huma qegħdin hawnhekk. Mela nista' ngħaddi mill-ewwel sabiex nisiden lil Ernest Urtasun fissem il-ħodor biex jitkellem. General, mbuja bran Espanjol, general jgħal. Eh, Mod ġenerali, diġa etta l-ħar darba tekst jidrinna li watajjeb, jidrinna li jiġbor elementi importanti li jridu jkunu hemm u jien ħana għamel referenza sempliciment għal ħut mill-elementi li i ippreżentajtna għaliex naħseb li huma importanti u ħanajt ukoll Eh, fil-loġika li semma qabel ir-rapporter li ovvjament fċertu punti nistaw nkun naqra imbeda li mumma dawn il-punti fejn ħajkonna eh, diffikulta, rridu niftakru li jemmel għada l ħaġa hija konvenjenzi li aħna meta nidġu biex applikaw il-pjan Juncker konna eh, lingwaċ aktar eh, neutrali l-emenda tagħna hija ta' 31 ovvjament eh, aħna F'rapport oħra rnexxinna nsibu lingwaġġ aktar neutrali meta konna qegħdin nitkellmu fuq il-pjan Juncker għalhekk jiena naħseb li din hija ħaġa tajba. Tieni net, f'ċertu emendi aħna qegħdin nippruvaw naħlu elementi li kontribwixxu għal definizzjoni aħjar ta' x'għandu jkun il-proċess il ta' għażla tal-proġetti mill-fond strateġiku. Naħsbu li hija xi ħaġa importanti eh, partikolarment li nevitaw il-crowding up minn min naħa eh, u rridu nifukaw ukoll fuq dawk li għandhom eh, ċertu rit ritorn ambientali u soċjali ċar, mod partikolari qed nitkellem fuq l-emenda 60. Għanna l-emenda 64 ukoll fejn aħna nsemmu il-kollaborazzjoni meħtieġa bejn eh, l-entitajiet statali u l-EFSI, partikolarment meta qed nitkellmu dwar politika ta' kohezjoni din hija xi ħaġa importanti għaliex għandhom rwol ċentrali għalhekk din hija xi ħaġa nistgħu nsiduha hawnhekk U din hija ħaġa li ntqalet ukoll minn rapporters oħra u l-eskużjoni tal-kofinanzjar mill-applikazzjoni tal-, ESP eh, e hija xi ħaġa hija xi ħaġa pożittiva għal dik li huwa numru 56. Mbagħad hemm numru ta' MND u eh, e, il-kollegi tal-PPE u l-ALDE semmew il-bżonn li ninsistu fuq dan il-cocktail dwar eh, riforma strutturali, eccetera. Alina, mod partikolari l-pajizi tal-periferija, nafu li hemm ħafna sforzi li saru mill-politika ta' koezjoni tkissru minħabba il-riformi ta' konsolidazzjoni fiskali suicida u verament eddew il-koezjoni. Ek, aħna dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu huwa li konna rapport li jurina kif ħanimxu qudiem biex ikonna koeżjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk dawn l-emendi e, ma jibqawx kif huma riflessi hawnhekk. Umbat ovvjament hemm emendi oħra ta' gruppi oħra li aħna naħsbu li huma pożittivi ħafna nixtieq nappoġġawhom, partikolarment daw li jgħidu li ċertu proġetti jistgħu jkunu ta' pis eh, addizzjonali jew inkella proposta tal-MP eh, Jones Fernandez li jgħid li dwar il-possibilità li joħloq skema eh, tal-impjigi b'dawn il-fondi li hija xi ħaġa li tiġi diskussa ħafna taħdan il-mandat u hija xi ħaġa interessanti. Dawn bażikament huma l-idea tagħna eh, dak li ħankunu qegħdin ngħidu fil-laqgħa tagħda u dak li nixtiequ inresqu lill-rapporter. Grazzi. Die Kommission hat kräftig mitgeschrieben. Grazzi ħafna għinrajta t-iktab il-ħin kollu, ma nafx jekk eh, t titkellem fuq dak li għadna kien smajna, kjoċ, ħalli f'idej. Thank you very much, Chairman. Uh, well, we agree with the most of the... President, għanna nablu ma l-bicċa kbira tal-osservazzjoni li saru, għanna xie oġġezzjonijiet, per eżempju, jekk hemm gvern illi jgħat li mhux irnexxi naħseb fil-programm preċedenti ta' koezjoni kien hemm appoġġ għal dawk il-pajjiżi illi kellhom problema ta' dejn sovrajn bit-tnaqqis ta' rati ta' konfinanzjament u anki jekk tara il-rapport tal-protokollizjoni għandek għan rapport appuntu deċiżjoni fuq l-impatt fuq l-Istati membri. Dak il-punt prinċipali jekk għandek xi mistoqsijiet preċiżi dwar ir-rapport, kontent inwieġbek. Grazzi. Dank sehr. Dann würde ich als letztes in der Diskussion noch Grazzi ħafna issa nixtieq nistieden lil Kostas Mafrida sabiex jalaq dan il-punt. Uh, a very, short Iva, President, komment fil-qosor ferm. Aspetta din l-opinjoni i li il-politika ekonomika u l-politika ta' koezjoni jimxu jitfit, Iva. Naħseb ma dan u kollu illi fejn jibda jkollna opinjoni differenti u sa li ma livell il-politika ta' koezjoni għandha tiġi applikata implementata mingħajr ma jkun hemm rabta diretta għal assunzjonijiet speċifiċi dwar l-ekonomija nazzjonali jekk il-kol naqblu illi solidarjetà għandha tkun kontenut b'saħħtu tal-politika ta' koeżjoni. Għandek pass illi jbedek mill-li timponi ċerta preassunzjonijiet makroekonomiċi. Mudana kollu, hekk kif kontet nisma' l-kommenti ta' kulħadd, rajt li kellna u se jkollna dialogu tajjeb ħafna għada, grazzi, Sur President. Vielen Dank dem Berichterstatter. Wir werden am Gresta ħafna l-rapporter aħna fl-20 ta' April ħanivvutaw dwar dan ir-rapport u fil-Kumitat ta' Rege dan il-votat sensi fl-4 ta' Mejju. Nista' dan il-punt fuq l-aġenda u ngħaddu għal punt numru 10 affarijiet oħra jidher li m'hemmx iktar punti li tixtieq trasqu u allura bil-punt numru 11 nixtieq li nagħlaq l-aġenda u fuq il-punt 11 ngħidulkom biss li aħna ħajkollna il-qalimis fl-20 ta' April mit-3 sa' 6 nofs. Sa dakinhar naġ nixtieqilkom biżbaw xewqatu nsemmilkom.